għakom u koll illi flimkien mal president tal-Kunsil firmajt għat għal dak li nxaqsam il-proċedura leġislatura skont regola 78 tal-drittijiet tal dwar il-regoli ta' proċedura tal-Parlament. Il-titlu tal-għat jiġi publikat fil-minuta tas seduta Mela,